biex kulħadd jirfa responsabiltajiet tiegħu. Dan eh, f'dan kollu l-Kummissjoni bil-fors tittaħdem jitfit tfit mal-Parlament grazzi ħafna. Kollegi, id debattitu fuq dan il-punt issa huwa magħluq u l-votazzjoni ħassir għada. Wasanna issa għall laħħa aħħar rapport tagħna fis-sezzjoni tal-lum U dan huwa il-rapport ta' Sinjura Carvalho dwar il-rapport dwar il-simplifikazzjoni tal-implementazzjoni tal-programm għafas ta' riċerka. Naddi l-mikrofonu l-rapporter. Grazie ħafna, President, Komissarja. il-riċerka u l-innovazzjoni huma l-pilastri tkabbiru għax-xogħol fl europa nabżon bżonn investu aktar fix-xjenza u rridu nassiguraw illi e, konna l movement ħilet xar riċerkaturi u nipromovu l-eċċellenza illum nista' naraw li id-dinja hija e, multipolari f'kull settur anke fix-xjenza. Hemm figuri e, 80% ta' riċerkaturi eh, dinin jaħdmu barra mill-Europa, 69 eh, mill-fil-mija tal-brevetti huma reġistrati barra l-Europa u l-Europa tinvesti ħafna anqas mill-Istati Uniti, il-Ġapan jew il-Korea t'isfel. isfel U din il-qabża ħafna drabi hija marbuta mal-investiment privat għalhekk aħna rridu naraw x'inhuma diffikultajiet li għandna fil-settur privat għandna l-frammentazzjoni qed noħolqu hemm eh, eh, eh, burokrazija biex wieħed jiżviluppa għanna bżon namlu streamlining tal-regoli tal-fondi tana per eżempju u eh, minħabba fekina eh, ġejt eh, maħtura bħala rapporter fir rigward ta' dawn il-regoli marbuta mal-programmi għafas ta' riċerka. Importanti li x-xjenza jkollu rwol u lini Eh, dal-waqt naslu fl-axħar fl-axħar tal-programm għafas seba u naslu għal-programm għafas 8. u eh, huwa importanti li jkollna dibattitu permezz ta' konsultazzjoni pubblika jina bat aktar minn fejn eh, stedina u kelli ħafna risposti u dan juri illi ċittadini u istituzzjoni interessati f'din il-kustjoni. Irridu għalhekk namlu streamlining tal-fondi dawn jixtiequ aktar toleranza ta' riskju u anqas burokrazija E, għandu e, ikonna il-fiduċja fil-komunità xjentifika. Dan ir rapport però għal ewwel passa ir-rekomandazzjonijiet ħajjina taw il-Kummissjoni, bat il-Kummissjoni ti tissegwihom anka ħat tal-Parlament irridu nagħtu il-nuru li datana politika biex ikun hemm riżultati dan it-tip ta' streamlining jista' jista' jsir f'politika oħra, pereżempju fil-fondi strutturali, il-regoli għandhom ikunu aktar sempliċi, aktar effettivi. Nix li ringrazzja lill kollegi mill-Presidenza mill u mill-Kommissjoni il dawk kollha illi ħadu sem fil-konsultazzjoni pubblika ka li saret u importanti li nsimplifikaw l-aċċess għal fondi għal riċerka u noħolqu kultura ebbażata fuq il-fiduċja li tinvolvi l-partijiet kollha biex bekk nipromuovu l-innovazzjoni u r-riċerka fl-Ewropa. Aħna nixtiequ nagħmlu l-Ewropa pajjiż eh, post attrajenti fejn wieħed jgħix u jaħdem. Grazzi. Obrigado. Now we have several speakers. Issa għanna lista ta' persuni li xiequ jitkellmu taħt il-KGDI. Mela, l-ewwel kellima taħt il-KGDI. Grazie ħafna, President. Nixtieq nibda billi nifraħ li rapporter il sinjura Cavallo tal-xogħol eċċellenti ta' ħaxi simplifikazzjoni ta' dawn il-programmi ta' riċerka. Hija ħtieġa hija neċessità u kif għadha kemm għadha t sinjura Carvalho din hija dan huwa biss wieħed mill-passi biex intejbu il-fondi għar riċerka biex bekk ikun aktar eh, ta' benefiċċju aktar effettiv għal progress u l-iżvilupp soċjali. Ir-rapport jibni fuq il-proposta tal-Kommissjoni illi hija importanti għax jitkellem dwar regolament finanzjarju, proposti konkreti biex jisimplifikaw l-ispejjeż għal eh, personal u anka sistemi ta' timekeeping u anka il-famużi eh, sheets u clocking in anka il-reimburse tal-ispejjeż biex nifaċilitaw il parteċipazzjoni tal-persuni mill-industrija u rappreżentanti tal-SMI sa xaħna nixtiequ li x-xjenza l-innovazzjoni u l-edukazzjoni jkunu fuq qudimna net tal-ħolqien tax-xogħol. U għalhekk illi il il-proposti f'dan ir-rapport huma veru importanti u jisqħu fuq il-valur tax-xjenza u tax-xjenza u r-riċerka. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter Maria Dagres Carvalho għax-xogħol eċċellenti tagħha nirringrazzja wkoll lil Kommissjoni Ewropea u nixtieq nistaqsi lill kummissarja biex eh, tgħaddi l-ringrazzjament tagħna lill Kommissjoni. Il- eh, l-awdituri tal-Komissjoni ma kellhom qatt japplikaw il-regoli tal-verifika aktar stretti minn dawk li kellna qabel kważi kellna diżastru fil-faċilitajiet ta' riċerka tagħna. Issa anka biex ikollok uh, ġestjoni tajba tal-finanzi u uh, eh, marġni ta' riskju tolleranti u l-possibilità li tintuża eh, jintuża ombudsman indipendenti, eh, forsi dawn jistaw jgħinuna biex niksbu l-fiduċja fost l-istituti ta' riċerka tagħna. Eh, kif aħna deħlin fil-perjodu finanzjarju il-ġdid, nistaw in daħlu il-riċerka eh, fi direzzjoni tajba, namluwa aktar Ewropea, grazzi ħafna, naddu għal-kallim li jmiss. Il-kallima li jmiss, grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Sinjura Karvala ta' xogħol eċellenti li jippreżentat illum u anka għal mod ta' kif eh, għamlet xogħla b'mod demokratiku mhux biss hawnhekk fil-Parlament imma anka barra mill-Parlament żgur jistoqilha ċabċipa il-program għafas seba u għet mill-gbar programmi ta' riċerka fid-dinja u għalek il-proposta tal-Komissjoni waħda li natuwa merħba il-proposta tal-Parlament il-tkompli eh, saħħaħ il-proposta tal-Komissjoni xaħna għadin nejdu li il-simplifikazzjoni biex bizzejiet tkun hemm distinzjoni ċara bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni għax din tejn eh, għax eh, semmi il- il-kriteri differenti li jeħtieġu trasparenza u qegħdin ngħidu wkoll li għandna bżonn anqas burokrazija u aktar eċċellenza nirrikonoxxu wkoll il-loqsma differenti tax-xjenza meta wieħed ikun qed ifittex l-imsieħba u li nigarantixxu opportunitajiet u gwali biex nikkonkludi għalhekk nixtieq ngħid illi din il-proposta tgħin biex twassal kunzjoni ta' xogħol aħjar għar-riċerkaturi fl-Ewropa imma tagħti wkoll aktar dinjità u titjib l-riċerka fl-Europa għanna għalek natu għala poċtana kollu, grazzi ħafna, Is-Sur Kelly. Sar ħafna xogħol eh, mill-Kummissjoni però ħafna drabi ikonna problemi ta' burokrazija fl-Unjoni Ewropea Eh, għalkemm ikun hemm eh, il-fondi ħafna drabi hemm wis burokrazija anka eh, smajt ħafna stejjer dwar l-aċċess għal fondi anka l-applikazzjoni fi programmi ta' kultura u l-edukazzjoni u biex nilħu l-miri tal-2020 importanti li naqsu il-burokrazija b-25 fil-mija fl-opinjoni tiegħi naqsuha bil-50 fil-mija għax kifet eh, Eh, ħafna mix-xogħol tajjeb illi jsir sfortunatament jiġi irvinat minħabba din il-burokrazija. Għalhekk eh, biex nimxu l qoddim bil-fors irridu li nissimplifikaw. Grazzi ħafna l sur Kelly il-Kummissarju issa għandha il-mikrofonu. Eh, President, onorevoli membri. Nixtieq nifraħilkom Nixtieq nifraħ il-rapporter ta' dan ir-rapport li huwa komprensiv ħafna inti qed tiġbed l-attenzjoni għal tħassib ewlieni fil-qasam tar-riċerka l-komplessità tar-regoli għal beneficjari u il-pis amministrativ kbir fil-fakulti d-nisena l-Komissjoni kella komunikazzjoni fuq dan is suġġett u prezentat lista twila għal għażliet uh, fuq meta ta' żmien twilu medju u dan għajem dibattitu interistituzzjonali u aħna grati li l-Parlament ratta' dan priorita l-Kummissjoni jagrata wkoll illi il-rapporta tagħkom juri appoċ għal ħafna mill-proposti u anka għandkom eh, proposti tagħkom li huma interessanti sar appoġġ ukoll min-naħa tal-Kunsill. U għabbażi ta' dan il-rapport eh, eh, ta' dan il-konsensus interistituzzjonali issa għandna nduru għal azzjonijiet aħna penjati li niksbu budin is-simplifikazzjoni u ħa nimxu mal-prinċipju tal-semplifikazzjoni jekk kif nizni fir rapport jekk is-sempliċità, il-trasparenza, ċertezza legali, konsistenza l-eċċellenza u Eh, kif intqal eh, bażi ta' fiduċa lejn l-istituzzjonijiet ta' riċerka tagħna u xjentifiċi tagħna meta nkunu qed nagħmlu l-attivitajiet tagħna. Ftit mill-proposti tiegħek u tal-Kunsill jistgħu jiġu implementati fil-qafas eh, attwali aħna tipprova nsibu soluzzjonijiet li jistgħu jiġu implementati b'mod malajr b'mod malajr. Qed nipprova nsibu eh, appoġġ flessibbli fuq il-finanzjar u anka fir-rigward tal-lamp eh, sams għall-SMEs aħna qed inqisu wkoll l-interpretazzjoni differenti tal-regoli u l-proċeduri meta jiġi l-implementat l-FP 7 u eh, niprofaw indaħlu eh, miżuri li jkunu interpretati eh, bl-istess mod qed niprofaw innaqsu wkoll id-dewmin għal ħlasijiet. Ma nistgħux ninsow li l-bidliet aktar profondi għandhom bżonn reviżjoni wkoll tar-regolament finanzjari u regoli ta' implementazzjoni marbuta miegħu. Mek biss kun nistgħu inneħlu inneħħu l-ostakoli kbar. il-Komissjoni taqbel illi dan um ħafna flus u joħloq pis finanz, finanzjalu u ħafna e, il-Komissjoni tipprova tejn biex e, ikun hemm kontroll effettiv u jkun hemm anke relazzjoni ta' fiduċja mar-riċerkaturi. Nixtieq nirringrazzjakom tar rapport tagħkom u hawnhekk għandna e, bażi ta' kif nistgħu nagħmlu xogħol tajjeb fil ġejni Grazzi ħafna. And I thank you, Commissioner. So the debate is closed. id debattitu malu u nivuta fuq dan ir-rapport għada għada nil taqaw fid-disa u l-agenda ta' għada ħatkun ippubblikata u ħassibuha fuq il sejt tal-Parlament. Ringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom.